no, daqxejn il-rapport. Grazzi tal-li presidejt il-laqa u dawn id-dibattiti kollha llum wara l-ofsenaru l-lejla. Grazzi President. Grazzi, eżis kollega għal din id-diskussjoni. Is-sessjoni ser tkompli għada fit-8 u 9 ta' filgħodu. Nixtieq ilkom il-lejla tajba. Grazzi.